messaċ għalikom dwar l-artiklu 231.4 edin nejdu li dwar l-emenda u l-bidla li kena il-bira fil ħamsa ta' fil-axija ħna nishtiqu najdu illi mux ħajkun